Jeg kommer til at tale dansk. Så det... Signora Aken, han itkellem med danis illum, jek te permettuli. Ħan itkellem bid-Danis u għalek nistedinkom tilbsu il-headphones. Merħba fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Et nara li mill-34 membri, sitta bis kienu membri hawn qabel fil-mandat li għadda, u għal daqstant ħajkolkom d-dimkom proċess ta' talim imħaffef ħafna, ċert minn dan. Nishtiq najt illi dan huwa kommetant eċitanti ħafna, wieħed verament importanti dejjem jekk inżommu mal-istennijiet tal-votanti tagħna ċittadini tagħna. Għaliex aħna kumitat li jaħdem mingħajr ma jħares lejn l-interessi tal-partiti jew tal-gruppi jew tal-interessi nazzjonali. Aħna rridu nkunu ġusti u ta' min jista' jafdana bħala komitat tal-petizzjonijiet. Nixtieq inħeġġixkom biex dan iżommu moħkom fix-xogħol tagħna tal-lum imma anke fis-snin li ġejjin. Għaliex dan il-komitat tassow huwa l-unika immaġni viżibbli għaċ-ċittadini tagħna bħala Parlament Ewropew. U għalhekk huwa sem importanti tal-leġittimità tagħna tal-Parlament Ewropew. Nixtieq niżgura li kull minu preżenti hawnhekk fil-Kamra ikun reġistrat u nkunu ħadna nota ta' min jista' jivvota. Nittamel daw kollha li jistgħu jivvotaw għandhom il-karti tal-vot magħhom. Tistgħu tivvotaw kif tridu, ma l-importanti li tivvotaw. Ejja ndaħlu l-karti tal-vot tagħna biex nistgħu niverifikaw li l-gruppi politiċi kollhom rappreżentati kif suppost. Jekk iġobkom ivvutaw biex nistgħu nagħmlu test, ħanaraw li kulħadd huwa preżenti minn għandu l-possibilità li jivvota. Niftaħ il-votazzjoni issa biex niverifikaw il-preżenza. Kulħadd għandu l-karta tal-vot miegħu? We have to read out the numbers from each group. We have to read, okay, we have to, yeah. Ja, okay. Vi skal, vi, der, skal være, der skal være 10 medlemmer fra EPP. Irrid konna 10 membri mill-PPE. Jekk ġobkom, tistgħu toddu jekk hemmx 10 membri u mbagħad għandna 9 membri mill-grupp SD, 3 membri mill-ICR, 3 mill-ALDE, u tlieta mill-GUE NGL, u e mbagħad tliet oħra mill-ħodor. Kif ukoll żewġ membri mill-EFDD u membru minn membri mhux affiljati. Bekk għanna numru totali, tajjeb. Għaw membru li mandux il-karta tal-vot miegħu? Okej, okay. så vill jag... E, e, Tajta president. L-ewwel net irridu nibdew bl-elezzjoni tal-President tal-Kumitat. Nixtieq nisma' li huma l-kandidati għal presidenza ta' dan il-komitat. Ikkeġobkom. <laughs> Uh, Tim Aker, I propose Eleanor. Nipropona lil Eleanor Evie. Tajja pwis, grazzi. Hemm xi proposti oħra? Jo quiero proponer a la señora Cecilia Wikström. Iva nishtiq niproponi lis-Sinjura Cecilia Wikström. Øh, begge kandidaterne er vilje til Il-President. iż kandidati kandidati lesti kontestaw għal-presidenza ta' dan il-kumitat? Iva, tajjeb ħafna. Mela issa ngħaddu għal-votazzjoni. Jekk jogħġobkom, xi ħadd jixtieq jitkellem? Jekk tippermettili nixtieq ngħid li ma pjanajniex dibattiti, għallum. U għalhekk nitlob lill kumitat jippermetti l-kellima li jmiss titkellem għal żewġ minuti biex bekk kulħadd ikun jista' jkollu żewġ minuti. Iva, grazzi. Edda hawnhekk din l-awla illum biex nippreżenta ruħi bħala kandidat għal dan il-kumitat u nishtiq nistaqsi lilkom il-kollegi jekk tħossux li r-rwol tagħna bħala membri parlamentari Ewropej isuħx bħala mestier, professjoni u servizz ta' ċittadini tagħna. Jiena ċittadina li ġejt eletta mill-internet, metodu ġdid u demokratiku permezz ta' elezzjonijiet primarji online. Speriment politiku ta' daqs internazzjonali u jiena verament gburija u onorata. Jiena ċittadina li naqdi ħtiġijiet ta' ċittadini u għalija l-politika mhijiex professjoni ma' missjoni wara il-votazzjonijiet li seħħow lum nixtieq najt lilkom l-koll li l-lum il-metodu dont ġim kasbar li hija proċedura li tigarantixxi il rappreżentanza ta' dawk il-gruppi minoritarji li kienu leġittimati minn miljuni ta' ċittadini, bħal pereżempju il movement ta' 5000 fl-Italja. Nixtieq ngħid ukoll li l-gruppi politiċi li huma edowa ta' xulxin politikament ġebdu ħabel wieħed biex imorru kontra l-metodu dont biex bekk il-karigi tal-presidenza u ta' viċi-presidenta tal-kumitati tal-Parlament Ewropew jitqasmu kif iridu huma. Qed nitkellem fismi u fesem il-grupp tiegħi u l-Moviment Ħames Telel u ngħid li jena verament nistkerra dan din ir-rappreżentanza li nħoss li hija kontra demokrazija u mhux morali u twassal sistema ta' oligarkija li kulħadd jingħalaq f'qoxortu jikseb li jrid u jmur kwalinkwa ħtieġa għal bidla u tiġdid. Walek nistaqsi għalfejn ġejna kastegati xinu ma raġunijiet ta' dan nixtieq tweġiba minn għandkom. Il-votazzjoni tal-lum huwa pass lura għad-demokrazija flok il-qoddim, nittamaw li dan ma jseħx il-qoddim u l-grupp EFDD u l-Moviment 5000 ħajkunu b'sebajnin biex dan ma jiġix aktar fil-futur. Okay, ønsker Cecilie Wikstrøm også ordet? Signora Wikstrøm, tixtieq titkellem? Iva, grazie, President, jiena gburija u onorata li nkun kandidat għal presidenza ta' dan il-kumitat prestiġjuż u important għat-ċittadini, tant huwa kumitat importanti dan għat-ċittadini tagħna. Marriċ nagħmel stqarrija fejn noqgħod inwieħed xi affarijiet għajr ħaġa waħda li nkun president onesta u ġust, sensar ġust, fisem il-membri kollha ta' dan il-kumitat. Nixtieq noħloq atmosfera ta' fiduċa reċiproka fejn kulħadd jista' jitkellem jisemma leħnu skont ir-rida tiegħu fejn verament jista' jkollna dialogu ta' veru bejnietna, bejnietna bħala bnedmin, bħala membri eletti politikament tal-Parlament Ewropew. Naħseb li m'għandi xejn nżid għajr li ser nagħmel l-almu tiegħi tas u nagħti widen u nitkellem u nkun verament miftuħa kompletament tal kollegi kollha minn kwalinkwa grupp politiku. Grazzi ħafna. Tak, inin Il-President, grazie ħafna. Qabel ma naddu għal-votazzjoni, nista' ngħidilkom li għandna sostitut mill-grupp tal-GUE, NGL, u issa m'hemmx għalfejn nitkellem bid-Danis, ikun xi tkun il-lingwa li nitkellem l ismi diffiċli li nippronunzjom. Issu sur lampjoni ħajkun hemm Angelika Bellina minn floku, Sofija Ferrafa, qed tiġi rappreżentata minn Sur Hasselkamp u Takis minn floku għaw Ħaċi Georgu. Rappreżentat minn Sur Pedamo Lopez mill-SND Marli Mizzi rappreżentata minn Mirjam Dalli u mill-ICR Voċekowski rappreżentat minn Hanan. Tiħu postu. Nkompli bl-Inglis, tajt il-President. Dawk li ħajvotaw il-Sinjura Evi jivvotaw bil-buttuna l-ħadra, dawk li jivvotaw il-Sinjura Cecilia Wikstrom jafsu l-buttuna ħamra jek joġobom. Niftaħ il-votazzjoni, issa. Pardon? I repeat, yes. Uh, according to... Nirrepeti li skont il-ftejmiet li saru fiħdan il-konferenza tal-presidenza jek misej razbal, il-votazzjoni ser isseħ mod illi dawk li appoġġaw li sinjura Evi jivvotaw billi jafsu l-votuna l-ħadra u dawk li jivvotaw għas sinjura Wikstrom jafsu il-votuna l-ħamra. Tifmussa kif ħan votaw? Jek jġobkom? Skużawni? Kien hemm xi problema fit traduzzjoni tajt membru nista' tista' terġa' tirrepeti jekk jogħġbok? Bil-interpretazzjoni mill-Ispanjol kien hemm problema teknika. Tifmu issa tajjeb wisq. Niftaħ il-votazzjoni.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 Dan ifisser li Sinjura Cecilia Wikstrom eletta President ta' dan il-Kumitat. And you come up here. Ikjoġbok itlawek għatiħu posti. Thank you very much. Thank you for the vote. Grazie ħafna tajt il-President, grazie għal votazzjoni u anki l-Sinjura Iri, speċjalment għax jiena konvinta li flimkien ħanoħol u atmosfera ta' kooperazzjoni tajba, fiduċa reċiproka u respett reċiproku. B'dan il-an qed nieħu din il-kariga dan id-dmir biex naħdem rib ma'kom il-koll ġejjin minn fejn ġejjin fil-familja politika, jew x'fema politika għandkom, jien nixtieq inkun President ġust sensar ġust li jirrispetta lil kull wieħed u waħda minnkom. U f'dan il-kamitat nafu li dan huwa kumitat speċjali ħafna kif qalet is-Sinjura Oken qabli. Aħna nistgħu noħolqu atmosfera ta' fiduċa reċiproka li hija mirata biex noħolqu pontijiet bejnietna u ċittadini tagħna fi 28 stat membru kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa meħtieġ. U għalhekk ejja nkomplu naqtfu u nxamru l-kmiem għall-anijiet tajbin li dan il-kumitat qed jimmira li jaqdi. Bekk nirringrazzjakom il-ġdid, <laughs> verament emozjonata u ċerta li ħanaħdmu fl-imkien biex ikonna riżultat tajjeb ħafna. Grazzi ħafna. Issa nkomplu bix-xogħol tagħna. Okay. You have them in English also. Yeah. I think it's sometimes it's easier that. Xi kultant oh. eh, faċli ħafna għax nistaw nitkellmu bl-Ingliż jew bil-Ġermaniż u tajjeb utli nippruvaw bitnej għax ma jkunx hemm bżonn ta' traduzzjoni l-ħin kollu. Issa naddu għall-elezzjoni tal-Viċi Presidenti tal-Kumitat. Hawn xi kandidati jixtiequ jikkontestaw? Missur Aker. sur Aker, jien nisproponi lis sinjura Eleonora Ivi. Mr. Jar? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Xatiħor? Grazie ħafna, Signora President. L-għu net nawguralek ħafna għal ħatra tiegħek. Jiena naħseb għanti ninsab ċert li aħna nkunu kooperazzjoni tajba ħafna fl-interess ta' ċittadini sadwar il-proposta bħala l-ewwel Viċi President aħna nipproponu is-Sinjura is-Sinjura Esteras Ferragut. And further, more proposals? Hawn aktar proposti? So it's green for Mrs. Evie. Butuna ħadra Senjura Evi u butuna ħamra għas Senjura estaras ferragut. Okay, the vote is open. Votazzjoni miftuħa. Has everybody voted? Kulħat vota think there are still voting. That's it, closed. Can we then close the vote? Okay. And the results? Tajjeb il-votazzjoni magħluqa sanna rizultati. 31 votaw, 10 favur għal Sinjura Evi u 20 Sinjura Estara Sferragut. Ostenzjoni wahda. Tajjeb u jessa. Dan ifisser li Sinjura Estaras Ferragut Gitaletta, Vice Viċi President. Jekk jogħġbok tista' titla' hawnhekk ma' ġembi. So now we need to, to vote for the second Issa nivvotaw għattini viċi president ta' dan il-komitat, s-Surjar, jek joġbor. Mekti nam da' ifa e pej. Nishtiq li fissal partitin jena sa il-proposta għattini viċi president, il-Sinjura Roberta Mezzola. Mr. Mr. Eka? Uh, I propose... Sur Eka, nerġa niproponi signora Eleonora Evi. Tajjeb, butuna ħadra għas-Sinjura Mezzola, buttuna ħadra u buttuna ħamra għas-Sinjura Evi. Vote is open. Votazzjoni miftuħa. Now the vote is closed. Il-votazzjoni maluqa. So it's 20 20 għas-Sinjura Mezzola u 11 għas-Sinjura Evi. The second vice chair is uh, Mrs. Metzola. Is she here? Is-Sinjura Metzola prezenti? Le, mux edawnek. Mela eletta Vice president ta' dan il-komitat. Naddu issa għattilet vice president ta' dan il-komitat. Għan xie proposti? Please. U la Socialdemokrati, Marlin. Jek joġbok? Fisem l-SND, Sinjura Marlin Mizzi proposals, more suggestions? Għaw niftar proposti? Is-sur Aker. Is-sinjura Eleanor Evi. Sorpresa dina? Eh? <laughs> okay, so it's, it's green for Mrs. Mitt. Butuna ħadra, sinjura Mitzi, u futuna ħamra, a sinjura Evi. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed with the same result. Votazzjoni malu għall-istess rizultat bħal ta' qabel 20 għas-Sinjura Mizzi, 11 għas-Sinjura Evi. Bekk eletta Sinjura Mizzi. Issa l-erba eh, naddu għall-votazzjoni tal-raba viċi President ta' dan il-Komitat. Proposti? Nafu nġeja minn għandek il sur Aker niproponi Sinjura Evi. Sur jar issa. Mr. Yar, the floor is yours. Also, ich möchte nur betonen. Jina, nishtiq nisħaq fuq il-punt li li pipi mandux il-tort li fil-fat nqasmu b'dan il-mod il-voti. Jiena bħala rabba fiċi president nishtiq niproponi lis sur Paul Chucky. Thank you, Mr. Jar. Grazie, Sur Jar. Issa niftaħ il-votazzjoni buttuna ħadra. Anzi, hemm xaħat tiħor ieħor jitkellem? Jekk jogħġbok, nadilek il-mikrofonu. Being here. Skont l-esperjenza tiegħi din mhux l-ewwel darba, din l-ewwel darba li mhux qed insegwu r-regoli tas-soltu u nistgħu nivutaw kandidat ta' grupp politiku wieħed anke jekk jimlew il-kondizzjonijiet kollha. Damma qatt ma ġara qabel u naħseb li s-sur jar kellu argument li nista' naqbel miegħu li jgħid li l-IPP huwa l-ikbar grupp għandna l-maġġoranza kull ma tinsegwu huwa l-affarijiet tas-soltu. Nittama li dan l-argument però ma nisimgħax iktar f'dan il-kumitat. Okay, that was a statement. Thank you very much. Dik kienet stqarrija minn ħatijak, grazzi, tajte president s-sana dwar votazzjoni. Mux ħatti ħor jishtiq jitkellem? Jek joġbok, surjar. Θα ήθελα εκ μέρους του ECR να επισημάνω ότι Iva jina fil-fat nixnejt il-żewġ komitati aħrajn aħna ippreżentejna kandidati mill kien hemm prezentazzjoni ta' kandidati mill-grupp 5 Stelle iżda dawn ukoll kienu rrifjutati. U aħna għawek qegħdin naraw ukoll koll l-kollegi mhumiex qegħdin jaċċettaw l kandidat bat il-rappresentant tal-IPP qed jgħid illi aħna użajna il-metodu tas-soltu. Iżda jien naħseb li l-attitudni rridu nwaqfu aħna kontra illi kun hemm xi partit illi jkun esklus kontra din it-tip ta' proċedura minħabba illi naturalment aħna naħsbu illi l-kandidati tal-5 Stella u kol kienu eletti mill-ċittadini li dina xtaqt nara ċara di. Okay, thank you for that. Tajjeb, wis, grazzi tal-istqarrija tiegħek, grazzi ħafna, issa ngħaddu l-votazzjoni. Minn ġdid għandna żewġ kandidati, Palazaki, Buttuna Ħadra u Buttuna Ħamra minn ġdid is-Sinjura Evi. Niftaħ il-votazzjoni. The vote